Onorevoli Ferreira, kjoġbok. Grazzi ħafna, President, mid-dibattitu li kena qabel mal-President Portugis u mal-presidenti tal-gruppi tal bizna il-ħin allokat. L-ewwel irridu nirrispettaw il-ħin jekk aħna rridu nieħdu il-ħin tal-klim ta' ħaddieħor mela dan huwa affarijiet li rridu nqisuhom il-fatt li aħna ma nirrispettawx il-ħin fisser illi mbagħad kellna innaqsu il-numru ta' kellima. Għandna innaqsu il-ħin ta' dawk illi qabżu l-ħin tagħhom għaliex il-grupp tagħna naqaslu l-ħin tal-kelma għaliex l-oħrajn ma rrispettawx il-ħin allokat lilhom aħna fuq dan rridu nipprotestaw. Onorevole Ferreira, sono stati dati. Sur Ferreira, aħna tajna il-ħin tal-kelma skont il-daqs tal-gruppi. Inti qed forsi tista' tgħid le, imma dik hija sitwazzjoni forsi ma taqbilx imma il- il-kalkoli saru b'mod matematiku u għallek dana ma jiddependix minni, jiddependi biss minn dik li hija situazzjoni fl-awla. l awtoritajiet kompetenti tar Repubblika Ellenika talbuni nirrevoka l-immunità parlamentari tal-Onorevoli Jorgos Christos sabiex jibdew proċeduri legali kontrih quddiem il-qorti tal-ewwel istanza ta' Ateni. Skont ir-regolament, din it-talba se tintbat lill kumitat tal-Affarijiet Legali tal-Parlament li huwa l-Kumitat kompetenti. Issa naddu għal votazzjoni u nibdew mill-relazzjonijiet eh, bejn il-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Grazzi, President, jena xtaqt